dawn. Aħna naħsbu l-responsabilità tal-kumpaniji fl-FTS tkun waħda dinamika u titt ukoll data ruha l-oqsma ġodda. Grazzi ta' sew, Sur President. Grazzi l orvali Beres. Żewġ minuti għal Komitat tal-Impjegi Sur Hawid.